ħerqana fuq eh, sentenza għal priġunerija għal ħajja, forsi jkunem sentenza oħra proporzjonali tista' tingħata. Iva, grazzi li hija xi ħaġa li xirqila dibattitu sħiħ ma nistgħux neħdu deċiżjoni issa kif ġiġi. Mela, ngħaddu għal l-autoritajiet kompetenti tal-Austria informawni li s-Sinjura Hella Rana ħaddi la posta Sur Heinz Becker mill-ewel ta' Apri tal-2011. Nixtieq nagħti merħba lill kollega l-ġdid u nishti nfakkar li skont ir-regola tlieta paragrafu 2 skont il-regoli ta' proċedura l-istati membri jkunu jistgħu jiġu verifikati is-sur Heinz Becker ukoll ser jibda jahdef dan il-parlament fl-entitajiet tiegħu kollha u jkollu drittijiet motija lilu. Sakemm u ikun iffirma dikjerazzjoni li ju mandu l mandat jihor fiħdan il-Parlament Ewropew. Ija tawnek Sur Becker? Nifirħulek, Sir Becker. Is-Sur Trevor Coleman informani wkoll li hu madux membru tal- il-grupp tal-liberta u l-demokrazija madux membru mill-25 tal-2011. Issa l-punt li jmiss, għatti ta' firma għatti firmatari taħt il-proċedura leġislativa ordinarja nixtieq ninformakom li flimkien ma' l-Konsil tal-President jiena nhar it-tlieta iffirmajna erba' atti u dawn u mas fil-konformità ta' regola 74 ta' regoli tal-proteġu tal-Parlament. Issa, bidliet li saru fl-agenda, l-aħħar agenda ġiet adottata fil-31 ta' marzu mill-konferenza tal-presidenti skont ir-regola wieħed li ta' seba u fil-fatt din tqasmet din l-aġenda m'hemmx bidliet skont il-data ta' 2-4 ta' april. Issa rigward it-tlieta, rigward il-rapport ta' Sur Fernandez rigward l-istimi tal-Parlament tal-2012. Il-Grupp Ewropew għal Libertà Demokrazija talab għal vot biex jiġi post-post għal sessjoni, għal parti mis-sessjoni ta' Mejju għalhekk. Nagħti l-kelma l-Sur Anderson biex tkun tista' tagħmel din it-talba. Iva, grazzi tas-sew, Sur President, jiena nixtieq nitlob il-posponiment għal rapport ta' Sur Fernandez minn din l-aġenda ta' din is-sessjoni. Hawnhekk qed nirrifer primarjament għal paragrafu tar-rapport li kopri il- House of European History u fil-fatt hawnhekk hawn eh, ċifri konfliġġenti u eżempju ta' dan hija l-ispejjeż ta' kull sena. bħalissa dawn qegħdin 13.5 miljuni din il-ċifra hija eh, wisq meta inikwataw dak li kien suppost il-kwota ġifri 10 miljoni. Uffiċjal parlamentari akkużani fi xandir li l-istimi tiegħi kienu eċċessivi. Dan mhux il-mod kif il-kollegi għandhom jiġu trattati f'dan il-Parlament. l arma sur President hija l-konflitt ta' interess li jkollna ċermen tal-Kumitat tal-Budget li hija fuq il-Bord ta' Strastis fil-Bord tal-European History jekk ma jitħallax L-ebda parlament tali interess, eh, konflitta ta' interess ma jiġi tollerat. Din hija daħqa fil-wiċċ, però din iridu niċċarawha. Il-President jaqtara l-mikrofonu. Iva, ħna fimna. Għaw xaħtiħor li xtiq jitkellem favur din it-talba, għaw xaħt li favur din it-talba? Is-Sur Speroni. President, jiena nħoss li tkun xiraq li nipposponu dan il-vot, hawnhekk aħna nitkellmu dwar 4-5 ġimgħat sempliċement biex nidħlu aktar fid-dettall ta' dan argument, kif diġadna, kif smajna, hawnhekk qed nitkellmu dwar spejjeż u ħruġ ta' miljuni ta' flus minn min ħallas it-taxxa fl-Ewropa u għalhekk nixtieq li nappoġġaw din it-talba. Għaw xaħtiħor li xtiq jitkellem kontra il-posponiment tal-vot? Is-sur la massur kien l-ewel met jolla idea, hekk joġbok. Onorevoli. Grazzi, Sir President. Jina zoċ affarijiet nixtieq ngħid l-ewwel net il-Kumitat tal-Baġit għamel xogħlu u eh, ressa l-istima bħala parti mill-budget tal-2012 li qed jiġi bħalissa eżaminat u mbagħad ikun votat mill-Parlament fil-plenarja dejjem skont il-proċeduri u skont l-eżatt eh, kif għamilna s-sena li għaddiet. Iva, eh, jekk hemm opinjonijiet differenti jistgħu jesprimuhom dak li għandhom dawn l-opinjonijiet. Jiena ma nixtieqx li Sinjur Andreasin li taf sewx fih id-dossier li bħala President tal-Kumitat tal-Budget li wkoll fil kunsill li jiena fuq il-Board Eh, tal dan din il-House of for European History nkun hemmhekk u jkun hemm xi tip ta' xi konflitt ta' interess. Jien hemmhekk m'iniex qiegħed hemmhekk eh, fuq livell personali jiena inħtart biex nirrappreżenta il-Parlament hawnhekk. bħal rappresentant tal-Komitat tal-Affarijiet Kulturali jirrappreżenta lil dan il-Komitat fuq l-istess board Għamnek il-President jinterrompi. Meta Grazzi ħafna jgħet il-President waqt li jinterrompi li l-kellim. We vote. Mela, aħna nivvotaw issa. Dawk li huma favur li għal-mozzjoni ta' senjura li ma posponu l-vot, ġbir dawk li ma kontra, astenzjonijiet Din mozzjoni maddiċ. Mela sanaddu għal l-erba. Rigward id-dibattitu tas suq waħdin, il-grupp tal-IPP talab li il-mozzjoni ta' rezoluzzjonijiet jistaw u sabiex jalqu dibattitu fuq l-sqarja tal-Kommissjoni fuq ix-xiri pubbliku. Mela il-proposta hawnhekk li kolna rezoluzzjonijiet nixtieq li jkolli xi ħadd mill-IPP biex eh, jagħmel din it-talba. Sur xwab, Iva grazzi tassew il-grupp tal-IPP proponi li Is-sur, il-proposta ta' Sur Van Nistelrooy rigward il-xiri pubbliku tittieħed u għanda tiżdiet mal opinjoni tal-Parlament jien naħseb li hekk ikollna aktar saħħa. Għaw ħadd li favur Għaw xattiħor li xie jitkellem favur il-mozzjoni? is signora Beres. is signora Gephardt, l-Onorevoli Gephardt. Jena, is signora Gephardt, minix is signora Beres, pero bla dubju nappoġġa il-proposta li saret fi sem li PP. Tamel sens li niddiskutu b'dan il-mod U it-talba tiegħi madonna kollu hija din li niddiskutu l-kwistjonijiet ma' Sur Schwab, il-koordinatur ta' Limko. Ma nix forsi niddiskutuha din il-ġimgħa, niddiskutuha u nivvotuha nivvotaw għalija f'Mejju. Iġbri iva bla dubju. Jina favur li konna rezoluzzjoni, pero niproponi li il-vot jittieħed f'Mejju. Grazzi tassew. Min issa jixtieq jitkellem kontra? din it-talba. Ma jider li għaw ħadd iktar li xtiq jitkellem mela dawk favur il-proposta ta' li ipp dawk li huma kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Id-data ta' skadenza għal dan il-punt huma daw id-dati li ser Mela d-data ta' skadenza, d-dati ta' skadenza mela l-abbozza mozzjoni ta' rezoluzzjoni tija għada sal-10 ta' filgħodu. L-amendi u il-mozzjonijiet konġunti għal rezoluzzjoni hija l-erba sal-10 ta' filgħodu. L-amendi għal mozzjonijiet konġunti għal rezoluzzjonijiet id-data ta' skadenza hija l-erba 6 ta' April pero fil-11 ta' filgħodu u l-vot ser isir il-ħamis fis-7 ta' April. F'nofsinhar. Mela għandna skeda pjuttost mafusa hawnhekk, stretta. Rigward il-ħamis, il-grupp ta' l-Alleanza ta' Liberali u Demokratiċi għall-Europa talbu għal dibattitu fuq il-kas ta' Ai Weiwei fiċ-Ċina biex jiġi inkluż fir-regola 122 fid-dibattitu tal-ħamis warnof senar. Minn flok id-dibattitu li kien eh, ġi skedat fuq id-Zimbabwe. Is-Sur Verhofstadt għamel din it-talbek joġbok. Iva, grazzi ta' sur President, is-Sur Aiwewe kien artist ċiniż famuż ħafna, dissident u dejjem kellu possibilità li jitkellem b'mod liberu. U Dan inżam fil-aeroport ta' Beijing nar il-sibt u fil-faċċa aktar ġi arrestat. Jien għandi nieħu din l-opportunità biex nipprotesta kontra l-awtoritajiet ċiniżi jiena wkoll ikolli ngħidilkom u anke l-kollegi tagħna li aħna forsi rridu nikkonsidraw mill-ġdid il-parteċipazzjoni għal summit tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea u ċina l-ġimgħa li ġejja meta qed naraw li l-affarijiet mixjin f'din id-direzzjoni. Pero naħseb li huwa neċessarju li jkollna riżoluzzjoni urġenti fuq din l aktar fis possibbli sabiex bekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu pressjoni fuq l-awtoritajiet Ċiniżi sabiex jeħilsu s-sur Ai L-ewwel idea kienet ta' bilħaq li il-ħamis nieħdu post ir-riżoluzzjoni ta' Zimbabwe u nitkellmu fuq id-detenzjoni tal-Ai Imma wara konsultazzjoni qasiri forsi jkollna opportunità ħjar li Il-kwistjoni tal-Kod d'Ivoire tal-Kosta tal-Ivorju niddiskutuha l-erba u mbagħad il-ħamis nitkellmu għal din nitkellmu fuq din ir-riżoluzzjoni urġenti tal-każ tas-Sur Ajwejwe u jiena konsultajt il-gruppi politiċi differenti u fil-fatt huma qablu wkoll ma tali mod kif aħna nibdlu l-aġenda. Iva bla dubju din hija bidla komplikata, però aħna rridu ngħaddu mill-proċedura sħiħa b'mod preċiż. Jiġifieri li l-ewwel ned din hija proposta biex nibdlu. Id-dibattitu dwar il-kosta tal-ivorju mill-ħamis wara nofsinhar għall-erba ġurnata tal-erba fit tminja ta' filgħodu x'aktar għaliex m'għandniex ħin u m'għandna l-ebda ħin Ġifiri, nitkelmu fuq għal 30-40 minuta, mbagħad ikkonna spazju għal kasta ta' Ai Weiwei. U anki biex inkun nistgħu forsi ngħinuh. Hija ċara l-ispjegazzjoni tiegħi għal kulħadd. Konċar, għaw xi kummenti biex wieħed xagħti jappoġġa dan il-kwistjoni jew xi ħadd jixtieq kommenta kontra, mela ħanivvutax mhux qed nara proposti. Minu favur. Jiena nixtieq nitkellem favur dan Il-punt għaliex l-erba war nofsinar l-affarijiet ma pjuttost mafusa hawnhekk u jekk il-Konsil l-Kummissjoni ser jitkellmu f'dak il-każ iridu jkunu verament konċiżi f'dak li jgħidu. Ġifri il-Viċi President u ċer verament iridu jizomu għajnejhom fuq il-ħin għaliex inkella ser nispiċċaw f'sitwazzjoni kaotika. Allura nħeġġeġ li jkun hemm appoġġ mill-Viċi Presidenti. Iva, bla dubju ser nsemmu l din il-kwistjoni. Minix jappoġġa din il-proposta? Minu kontra? Grazzi tassew. Mela għanna proposta li ser taħdem. Mela, il-kas ta' Sur Ai Weiwei fiċ-Ċina, diskussjoni l-ħamis wara nofsinhar u l-kosta tal-Livorju ħatkun fit-8 fil-axija, l-erba fil-axija. another proposal. Anna proposta oħra u kol ta' Signora Gapehart. Mela l-aħħar deċiżjoni eżis kollegi. Is-Sinjura Gebhardt għal darboħra tista' terġa tajdilna daqxiexin il-proposta tijak mill-ġdijt? Mikrofonu għal-kellima, kieġbok. Sur President, jina tlabt li il-votazzjoni fuq ir-rezoluzzjoni rigward ix xiri pubbliku jiġi post-post sa' Dan ovvjament jimplika li iskadenzi għal rezoluzzjonijiet u l-amendi jiġu posposti u kol. Min jappoġġa din il-proposta ħadd? Minu kontra? Għaw xi kommenti? Met nara lebda ħadd jikkummenta kontra? Iva nal kollega. Iva, sur President, jiena nħoss li l-argument u żmien biex aħna nippreżentaw l-amendamenti huwa biżejjed, allura nħoss li m'għandniex għalfejn nilqgħu l-proposta. Min jappoġġa l-proposta ta' Sinjura Gephardt? Jekk iġobkom li dejkom, jekk tappoġġawa. Minu kontra? Grazzi tassew, il-proposta għaddiet. Grazzi tassew. Ustaliliśmy porządek obrad, proszę Państwa. Tajjeb mela issa stabbilejna l-order of business. U bekk nistgħu nimxu għall-ewwel punt. Dan huwa r-rapport ta' Sinjura Silvi Gijom. U dan huwa dwar il-proċeduri fl-Istati Membri għall-otur tal-protezzjoni internazzjonali. Jekk joġbok, signora. Għan nitkellem fil-qossor jien ma kontx taħt l-impunt tal-aġenda hemm dan il-punt, però ġemma ilu eh, eh, wara numru ta' cyber attacks eh, l-amministrazzjoni deċiża tal-webmail għal ġimgħa. Naħseb li dinja deċiżjoni kbira li ma natux aċċess għall email lin-nies għal ġimgħa sħiħa. Naħseb li għandna bżonna l ekspiegazzjoni ma nafx dinix kienet ġustifikata, kienet prekawzjoni u nixtieq nkun nafu kol kemm vulnerabbli sistema tagħna grazzi. Grazzi ħafna, sinjura ħan niċċekkjaw dan il-punt. Niċċekkjaw u nibatu informazzjoni, grazzi.